votazzjoni iġifiri jkunu fuq il-website il tal-plenarja u publikati fil-minuti nar l-erba se jkun hemm l-infirmar ta' seba atti proċedurali se u se fil-minuti wkoll tal-laqgħa tal-lum.